nappoġġjaw ukoll il-partnerships fil-qasam tal-edukazzjoni. Għalhekk jiena nirringrazzjakom għal dan ir-rapport li għandu hija għandu spirtu kostruttiv. Grazzi ħafna, onorevoli kummissarju għal dawn il-kliem tal-eluq tiegħek. Signuri, bekk nalqu dan id-dibattitu fuq dan is-suġġett u nivotaw fuq u għadha f'nofsinhar. L-aħħar punt li għandna fuq l-aġenda tagħna llum huwa il-rapport ta' Sinjura Tikaw se nitkellmu fuq is-suq uniku digitali kompetittiv il-gvern elettroniku bħala l-isprun. Sinjura Tikaw, fidejk biex introduċi il-rapport. Grazzi ħafna, Sinjura. Sur President, Sur Kommissarju, fl-2010 l-Kommissjoni adottat l-istrateġija tal-2020 li timmira lejn l-iżvilupp iktar tajjeb u effiċjenti. Hemm seba' inizjattivi f'din l-istrateġija qed nitkellem waħda minnhom hija l-Aġenda Diġitali għall-Ewropa. Ġifieri il-potenzjal li niżviluppaw teknoloġiji diġitali bl-aktar mod maġġel. Hemm ukoll il-pjan tal-governance sal-2011 și invită statele membre să ia rapid măsuri pentru a-și alinia strategiile naționale. Nafu wkoll li dan ġifieri fis-servizz pubbliku u wkoll li l-istrateġiji nazzjonali jkunu alinjati mal-linji ta' politika tal-Ewropa um, u kol um, interoperabilità cross-border, in naqis ta' spejjes u anki l-interoperabilità ta' su uniku. Peress li il-suq tal pjokurjentu eh, jirrepresenta 15% tal-GDP u l smi huma 99% tal-kumpanniji Ewropej irridu noqdu attenti ħafna għall-interoperabilità cross-border fil-kuntest ta' sistemi elettroniċi tal-public procurement. Jekk ikun hemm sistemi bħal dawn e, ikunu aċċessibbli għal kulħadd u jintużaw tajjeb, ovvjament inkunu qed innaqsu 30% tal-ispejjeż dan dejn fil-kuntest tal-public procurement. Minkejja dan kollu hemm er, e, 14 u 12 stat membru li qegħdin fil-fażi tal-bidu ta' dan il-proġett l-Italja, l-Italja u l-Svizzera li jridu qegħdin jappellaw għal eh, l-invoicing elettroniċi dan ukoll se naslu għalih għal pajjiżi kollha fl-2016 u koll il-kunċett tal-open standards dawn u importanti ħafna biex ikun hemm governanza e-government u interoperabilità fuq livell Ewropew. L-istati membri iridu jirrevedu il-bżonnijiet il, eh, tagħhom inkwantu għal eh, firem elettroniċi għal servizzi cross-border. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi id-direttiva tal-e-signatures sabiex tiżgura l-interoperabilità um, cross-border ta' sistemi ta' autentifikar u ukoll deċiżjoni li tipprovdi għal rikonoxximent reċiproku ta' din ratifikazzjoni fil-Unjoni Ewropea għal-Parlament qed jisħaq fuq il-fatt li s-servizzi cross-border elettroniċi għandhom ukoll jibbenefikaw minn affas eh, innovattiv ukoll ġifiri eh, li like, li, li irridu nimodernizzaw ukoll l-infrastruttura tal-e-government u anki servizzi online għal pubbliku. Sistema tal-e-government cross-border għandha tkun ukoll sikura u din hija parti mill-programm tal-Critical Infrastructures. prekum xa forum. L-IDAs u ISA e IDABC, il-Practice Forum, dawn is-sistemi kollha huma importanti għal soluzzjonijiet tal-e-government cross-border. Il-Parlament jaqbel mal-proposta tal- konnessjoni fl-Europa u se jkun hemm iktar minn 9 biljun ta' euros jintużaw għal eh, sistemi ta' broadband u ta' servizzi digitali fl-Europa. Il-mekkanizmu Interconnect fl-Europa se jippompjaw il-finanzjament biex tiġi moħluqa l-infrastruttura għal-servizzi i government il-servizzi tal-public procurement, e-help, e-justice, e-customs. Perira kostuħor d-eksploatare infrastruttura. Dawn kolla se jipprovdu l-interoperabilità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 U nistaw namlu osservazzjoni ta' natura ġenerali fuq dan il-punt li importanti li u kol tista' tiddefinixxi l-linji ta' politika tal-ġejjieni illum ninsabu f'kuntest ekonomiku diffiċli ħafna. U qed naraw li hemm diverġenzi bejn l-istati membri inkwantu għal eh, provizjoni ta' servizzi online. Għalhekk mux għet nitkelmu biss fuq l-spejjes u dakollu għandu xaqsam mal finanzjament imma jem sigurta, trasparenza li għandu kollu stat meta jkun għet juża ċerti teknoloġiji. Naħseb għaw dan irru nifmuħax li government ifisser jekk ma jkunx qed jintuża fl-istati jkun deficit ikun nuqqas. Għalhekk tajjeb li jkun hemm ukoll bdil ta' prassi tajba bejn l-istati membri f'dan is-settur. Grazzi ħafna. Signora Basescu. in primul rând aș dori să o felicit pe colega mea, doamna Țicău, pentru redactarea acestui raport excelent. Serviciile digitale... Jiena nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Tikaw talli għamlet dan ir-rapport. Is-servizz diġitali, l-aġenda diġitali ovvjament se tejjeb is-servizzi eh, pubbliċi kemm ċittadini kif ukoll għall-kumpanji kummerċjali minn barra iktar effiċjenza u iktar trasparenza ta' xogħol tal-gvern dan huwa ovvju imma hemm eh, kunċetti li jista' jwassal trasformazzjoni eh, kompluta ta' servizz pubbliku tista' eh, ukoll iġib magħha tkabbir soċjali, tkabbir ekonomiku u għalhekk jisistaw wkoll tkun ta' benefiċċju għall smis u tikkonsolida l-issuq uniku. Jiena eh, naraf il-vantaġġi li li government tista' tagħti speċjalment il-gruppi eh, inqas privileġġjati. Grazzi ħafna. Is-sur Paxka. správy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 il-sistemi Android u Microsoft jintużaw l-iktar bħalissa u għal ċerti applikazzjonijiet, l-applications u devices, dan il-sistema taħdim xso. Aby tyto operaċni sistemi għaj applikazzje dokazali. Jekk irridu niżguraw li fuq livell Ewropew għana dawn, is-servizzi jridu wkoll niżguraw li s-sistemi bejni tom ikunu jaqblu. Is-sistemi jridu jkunu għall-inqas jikkomunikaw bejnietom. Issa jim, jim, jim, jim,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 99% tal-settur kummerċjali huwa rappreżentat mill-SMEs għalhekk narfu l-importanza tal-government għal ċertu servizzi. Qed nitkellmu fir-rapport ukoll fuq il-kunċett tal amornizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea eh, mill-kunċett tad-deċentralizzazzjoni huwa importanti ħafna. Imma hemm xi tħassib ma' dan għax ma rridux ninsow li d-dejta tmur ukoll protetta. Ma rridux ninsow il-kompetizzjoni il-fatt li l autoritajt jridu kol jamlu l-kontrolli taħħom fuq il territorju taħħom. Kuj pieknie, vážený pan predseda, vážený pan komisar, kolegyne, kolegovia, informačné a komunikačné technológie. President, komisarju, sinjuri, l-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni li tan semmiet issa kemm semmiet issa sinjura tikaw huma importanti fil-ħajja moderna u għandhom influenza konsekwenzi kbira fuq l-ekonomija 5% tal-GDP tal-Unjoni huwa ġenerat minn dan is-settur. dana kollu xorta għat għandu potenzjal li għadu maġiex eh, sfruttat. Għaxad baqa ħafna ostakoli u intoppi biex aħna ners u kem, kem nifilħu lejn eh, su intern li jkun eh, ta' servizz digitali iktar li jaqbel. Iġifiri, fis-suq intern insata nsibu l-ostakoli li rridu nsibu l il-kaptu. Grazzi ħafna. Kellim li miss s-sur Odi. Grazie ħafna, President. Sur Kommissarju, l-ewwel nett jiena l-ewwel klim tiegħi eh, biex eh, nifraħ is senjura Tikaw għal dan ix-xogħol tant kbir li għamlet is rapporter. Rapporteur. Nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni għax xogħol li għamel u għandi tet punti għajem. L-ewwel nett irid inkonna li nkunu siguri eh, għal fatt li nistgħu nużaw dawn it-teknoloġiji fil-Ewropa kollha għax huwa element ta' kompetitività fil-kontinent tagħna fil-Korez, fil-reġjun tiegħi u anki fl Slovernju li muza, il territorji dawn it-tlet territorji mhumiex koperti minn min dawn it-teknoloġiji. Għalhekk iridu naraw li f'kull reġjun irid ikun hemm eh, servizzi. It-tieni punt nafu li l-amministrazzjoni tista' tkun ukoll komplikata. Aħna ċittadini ma nistgħux nissapportu l-burokrazija iktar. Umbat fuq n-nis li jaħdmu fil-funzjoni pubblika, ovvjament, l-sistemi jistaw jipermettulhom li jaħdmu kol mid-dar jekk jużaw ikunu jafu jużaw dawn il teknologi ġodda. Grazie ħafna. Jepan Kelly. Grazie ħafna. Is-Sur Kelly issa jogħġbok. Uh, again, I would like to compliment. Min ġdid jiena xtaqt uh, nifraħ li sinjura Tikaw li ta' taqsira tajba ħafna ta' kif għanna niproċedu u x'għandna namlu fuq dan is-suġġett. Hemm tliet aġġettivi illi jmur maddejn il titolu kompetittiv, digitali kif ukoll waħdini u dawn il-koll kemm huma importanti, speċjalment fejn jidħol il-e-gov. Hemm opportunitajiet kbar hemmhekk fil-e-ġustizzja, servizzi ta' dwana, governanza, saħħa, elettronika, kif ukoll possibilità illi niżviluppaw il-kummerċ elettroniku. mbagħad hija ħasra illi 75% tal-SMEs m'għandhomx kummerċ li mill-Unjoni Ewropea u 87% ma jagħmlux imbagħad eh, kummerċ fih dan pajjiżi oħra. U allura kif qal il-kollega Jean Pierre Odi, L-aktar ħaġa importanti hawnhekk huwa li konna il-broadband veloċi ħafna madwar l-Unjoni Ewropea u mbagħad inkun nistgħu noħolqu eh, dan is-suq waħdini diġitali u kompetittiv. Grazzi ħafna. Issa l-aħħar kelliem fuq il-lista, is-sur Matola. Il-pjantazzjoni Ewropew dwar il-e-government huwa opportunità biex nimmodernizzaw l-amministrazzjoni pubblika s sistemi tagħhom biex innaqsu l-ispejjeż kif ukoll nistimulaw it-kabbir l-innovazzjoni u l-mobilità fuq livell tar-reġuni. Il-teknoloġiji tal-IT fil-qasam tal-amministrazzjoni pubblika se jżid it-trasparenza, l-kontabilità kif ukoll inaqqas il-burokrazija u l-pis amministrativ. Xi stati membri dina tkun sinonimu ma' eliminazzjoni ta' xkil fil-qasam ta' riformi amministrativi jissimplifika il-proċeduri amministrativi fuq livelli differenti amministrativi naraw illi neħtieġu regoli għal xiri pubbliku, per eżempju, standardizzazzjoni kif ukoll regolamentazzjoni ta' kwistjonijiet legali li għandhom xaqsmu mal-firmatorji elettroniċi kif ukoll regolamentazzjoni tal-government. li Aħna niltaqgħu ma' diffikultajiet meta nimplementaw dawn il-proġetti, speċjalment f'pajjiżi, u allura ninsisti fuq il-bżonn illi ntejbu niżviluppaw servizzi transkonfinali interoperattivi fuq dawn il-sistemi. Grazzi li rapporter għal dan il-rapport eccellenti. Grazzi ħafna, issa nisimaw l-Kommissarju Lewandowski biex nalqu dibattitu. Grazzi ħafna għal dan ir-rapport mis sinjura Tikaw li huwa tassew rapport importanti ħafna u qiegħed il-e-government fil-kuntest tal-Aġenda Digitali u l-Istraġija 2020. Naqblu bisħiħ illi li government huwa opportunità biex nimmodernizzaw nissimplifikaw is-settur pubbliku biex bekk ikun aktar effettiv l-ispejjeż tiegħu kif ukoll ikun utli għall utenti intom tisqu mod tajjeb ħafna il-saħħa tas settur tal-IT fl-Ewropa illi kontribuxxi għal 5% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea u għanna u koll valur tassu ta' aktar minn 600 miljon euro u għanna 50% u koll illi morru għal tkabbir produttivu għallura għawnek nistaw naraw xinu għal potenzjal ta' dan il-suq digitali ek kif dan ikun minar xkil, minar ostakli kompletament. U allura nafu li hawn ħafna xkil dim il-klijenti, dim il-negozji meta huma qegħdin jippruvaw jaċċessaw negozji oħra fi stati membri oħra. Dawn huma responsabilità tal stati membri individwali iżda il-Kummissjoni fuq livell ta' kooperazzjoni Ewropea tixtieq li tkattar il-pjantazzjoni sal-2015 u għalhekk aħna sen prezentaw afas eh, pan Ewropew għall identifikazzjoni elettroniku tal-firem sa' Ġunju 2012 biex bekk nindirizzaw l-kwistjoni ta' interoperabilità u eh, l-użu kif ukoll neħħu l-ostakli kif ukoll nindirizzaw bżonnijiet ġodda għal ċertu servizzi u rikonoxxament eh, konġunt fejn jitlu dawn il-firem elettroniċi. Aħna nappoġġaw ukoll l-isforzi tiegħek biex il-fatturazzjoni elettronika u kol titħol fis seħ sal-2020 iżda rridu nqisu wkoll kol xinu ħtiġijiet ta' l-SMEs meta jkollna dan il-qafas regolatorju. Nieħdu nota wkoll tal sejħ ambizjuza tiegħek fuq l-Istati Membri billi il-fatturazzjoni elettronika tkun mandatorja fil-xiri pubbliku sal-2013. Fl-aħħar mhux l-inqas dak li jeħtieġ huwa finanzjament għal ġejjieni fil-qasam ta' identifikazzjoni elettronika, il-xiri elettroniku, il-ġustizja u eh, saħħa u kol dawn irridu u kol jiġu permezz ta' konnettività fuq livell Ewropej. Neħtieġu kooperazzjoni u lan ovvjament huwa illi ikonna suq digitali uniku fil-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna l-Kummissarju. Bekk nalqu dan id-debattitu l-votazzjoni seħ għada f'nofsinhar sinjuri seduta li miss, sirada.